demokratiċi riformisti ta' dan il-pajis. Il-kummissarju bixxira bid-diskors tiegħu ma jagħtix kas għal dawn il-beżat. Grazzi onorevoli Velder għal membri mhux affiljati l-onorevoli Molzer. Grazzi President, aħna l-kol nafu illi l-Ukrajina hija wieħed mill-ikbar stati